Hemm żewġ korrapporters, l-ewwel wieħed huwa l-Onorevoli Eva Jolie. Jekk jogħġbok. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre. President, Kommissarju, kollegi. Din l-aħbar terribli ma tantx għamlet kbir fil-mezza ta' xandir Il-programm tas sena ta' l-ikel kellu jnaqqas 20% il-għajnuna l-Sirja minħabba nuqqas ta' fondi. Anke fir rigward il-kontabilità, qed naraw eh, traġedja oħra, traġedja umana minħabba nuqqas ta' pagamenti ta' propjazzjoni. Iva, l-Istati membri bil-budget tagħhom u l-budget sħiħ tal-Unjoni Ewropea hija taħt pressjoni kostanti. Iva, iċ-ċittadini Ewropej qed iħossu l-kriżi tolqothom fil-laħam il-ħaj minħabba l-miżuri ta' austerità imposti mill-gvernijiet tagħhom. Madanakollu kollu disa minn 10 Ewropej jkomplu jaħsbu li l-Unjoni Ewropea għandha tiffinanzja l-għajnuna monetarja. Xorta wahda t naraw solidarieta minkejja l-krizi. U għalek l-istati membri rridu jgħamlu jgħatu sem taħħom u koll. Rridu nkomplu nifinanzjaw azzjonijiet fl-iktar inħawi mill-quta għalil minħabba l-mizerja, per eżempju l-Afrika ċentrali, il-Libja, Sudan, il-kriżijiet li qed jinġamaw hemmhekk waħda wara l-oħra. Kif l-Unjoni Ewropea ħad kompli eh, tagħti tħares in-naħa l-oħra meta hemm bżonn ta' azzjoni umanitarja f'dawn l-inħawi wara li hija l-ikbar donatur meta nirrikonoxxu dawn l-affarijiet. Kif nistgħu nibqgħu sejrin hekk ma nagħmlu xejn minkejja li hemm l-żieda allarmanti ta' tassib tal-Parlament Ewropew minħabba tnaqqis li kien fil-budget li ġie adottat. It-tnaqqis F'dan l-ambitu ikun sinjal ħażin, isna tenalqu f'qoxritna u ma natux kas xed jiġri fil-mħawi oħra madwar id-dinja. Ġifieri s-solidarjetà iva titiseħ l-ewwel fl-Ewropa ma mbagħad titkistendi l liem il frontieri tagħna. Din mhix idea vaga hija parti mill-proġett komuni tagħna u ma nix naqtaw qalbna meta tant huwa meħtieġ. L-Istati membri rridu jimpenjaw ruhom biex jimplementaw u jemendu il-budget mill-aktar fis possibbli. L-istati membri bl-istess mod irridu juru kuraġġ meta imsieħeb tagħna bħal muwa l-Iżrael għal miljon darba b'assa qed kompli jeqret proġetti li ġew mibnija fix-xatt tal-ponent mill-flejjes mibni mill-flejjes tal-Unjoni Ewropea. Ma nistawx nibqgħu fil-ħemda f'dan l-affarijiet din il-qirda ma nistax nittollerawa aktar u ma jistax ikun hemm din nazzjoni mingħajr ebda konsegwenzi fin-naħa ta' l-Iżrael. Anke fir rigward il-pożizzjoni tagħna fil-taħdidi tal-paċi, irridu nikkundannaw il-ksur inaċċettabbli tal-liġi umanitarja internazzjonali. Fuq kollox, l-Izrael irtaħallas iħallas tal-ħsarat li jkun wassal mhux biss dak li seħ fit-8 ta' April li għadda manki 30 miljun eh, euro li ntafaw eh, taħt it-tapit minħabba l-erda li kienem ta' proġetti 30 miljun euro mill-2001 sal-2011 mu mux xej u mont ta' jnuna provduta mill-Unjoni Ewropea f'Diċembru li għadda biex inżidu l-appoġġ tagħna il-vitmi tal-kriżi Sirjana. 30 miljun euro u l-flejjes meħtieġa biex nejnu l-Sirjani ġimgħa wara l-oħra. U anke refuġġati li qed joħorġu mis-Sirja. 30 miljun euro ma lajnuna umanitarja provduta lill-Afganistan fil-2013 solidarieta, responsabilità u li konna aġir sot. Dak li qed nistennaw mill-Istati Membri. Jolie, metnox vidone la pa. Grazzi, Signora Jolie, issa naddi l-mikrofonu l-Onorevoli Lamassor, il-korrelatur, il-rapporter biex jitkellem. Grazzi, President. Signora Jolie semmit il-konsegwenzi drammatiċi tal-krizi ta' propjozzjoni ta' pagamenti, speċjalment għall-għajnuna tal-ikellu għall-għajnuna tal-izvilupp lill pajjiżi msieħba tagħna. Ikolli ngħid li b'xorta ħażina ir-raġuni wara dan hija waħda akuta u traġika fl-għajnuna umanitarja u l-eruq ta' dan insebu f'kwalinkwa kapitlu tal-politiki Ewropej. Diġà ħadna nota tal-fatt li għall-ewwel darba fit-tmim tal-2012 kena l-ewwel kriżi ta' pagamenti li wassalna biex nimplementaw il-budget tal-2012 b'deficit. Bdejna fl-2013 imbagħad bl-arretrati tal-2012 li kellhom jitħallsu fl-2013 u minkejja 11 biljun euro ta', ta pagamenti ta' propjazzjonijiet fl-2013 dik is-sena ntemmet noqqas ta' pagamenti ta' propjazzjonijiet għall affarijiet li konna mpenjajna ruħna għall-2013 li kien jammontaw 23 biljun euro. Dan ifisser li sa' nofżin is-sena minn sogru li aħna ma jkollniex flus fidejna biex nħallsu għall-impenni li ħadna. Xorta tem lok ta' manuvra għal madwar 700 miljon euro relativi għal pjanijiet tal-2013. Kenna konna f fuq dan il-punt, kena smiħ konġunt ma' Sur Lewandowski, il-Kummissarju, u anke ma' Sinjura Joli fil-Kumitat Deve, Kumitat tal izvilup kienem bil l-intlaħaq biex eh, trasferimenti kollha ta' flus possibbli jitħallow jaslu għallajnuna l-izvilupp biex nilħu eħtiġijiet tagħna. Madanakollu dawn it-trasferimenti ta' propjazzjonijiet taħt lajnuna l-emerġenza ħajjieħdu flejjes mill-intestaturi budġetarji li nafu li ser inaqqas m'għandhomx biżejjed fondi sa tmiem din is-sena. Għalhekk aħna hemm bżonn li l-flus jiġu minn dawk il-kapitli li probabbilment mhux se jintinefqu. Imma hekk nagħmlu hekk inkunu xorta qegħdin nieħdu minn post u nħallu vojt post ieħor hemm bżonn li jkun hemm budget ieħor supplementari lejn nofs is-sena qabel il-ħarifa. Il-Kummissarju Lewandowski kun jistajtina iktar dettalji. Imma u irid jirrealizza li l-Parlament għal xi erba' xhur ma jkunx jista' jivvota għal budgets oħrajn. Ġifri nistaw bis namlu xol ta' soltu li konna fidejna. Għalek hemm bżon inħollu l-affarijiet bċertu ordni u metta il-parlament l-est il-mandat tijaw iħalli il-mezzi biex l-Unjoni tkun tista tagħmel il-politika tagħha. Ġifieri skont ġifieri il baġit tal-2014. Jien nirringrazzjak sur la masuħa. Uliju ta' doxu t-logu xtun għana Fisem il-Konsel nad il-mikrofonu issa l-Ministru Kurkolas għall-affarijiet Baranin jek joġbok. Nadilek il-mikrofonu. Eh, de problem paiement dans le cadre de l'aide extérieure de l'Union européenne Signora President, għanna konċi tal-problemi li kienem fl-għajnuna esterna tal-Unjoni Ewropea u l-flejes li kienu msemmija ehm, anke miss eh, Signora Jolli u Signora Lomassur li tkellmu fissem il-Kumitat tal-Budget u l-Kumitat tal-Izvilupp il-Kunsill u l-Kummissjoni diġa kellhom l-opportunità jiddiskutu din il-kwistjoni fi trialogu budgetarju li seħ nar 12 ta' April. F'din il-laqa stajna nidentifikaw mezzi possibli biex inkampaw mal-problemi finanzjari li issemmu mill-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni seta tagħti tweġiba inizjali għan nuqqas ta' propjozzjonijiet ta' pagamenti fir-rigward lajnuna monetarja u l-istrument Ewropew għad demokrazija u drittijiet tal-bniedem billi prezentaw żewġ proposti ta' trasferiment. Il-Kunsill ħadem qatih biex jiżgura li dawn il-żewġ proposti ta' trasferiment jiġu proċessati mill-aktar fis possibbli. Sodisfatt ħafna ninformakom illi mill-bidu ta' din il-ġimgħa wara adozzjoni fil-Kunsill tas sajt u l-Bidja nhar it-tnejn, il-Kunsill issa lesta jmexxi dawn il-fondi mitluba lill-linji budġetarji meħtieġa li għandhom bżonn il-flejjes. Jekk dawn l-appropriazzjonijiet addizzjonali ma jkunux biżejjed biex ikopru ħtiġijiet tal-linji budgetarji iktar tard din is-sena, il-Kummissjoni mistiedna tippreżenta iktar proposti biex bekk l-appropriazzjonijiet jiġu allokati mill-ġdid minn xi naħa oħra jew inkella DAB, abbozz ta' budget emendatorju. Bekk nittamaw li lingwaġġ u l-kontenut jiġi rispettat anke fuq l-appropriazzjonijiet ta' pagamenti kif qbilna l-atlet istituzzjonijiet f'Novembru sena li għaddiet fil-kuntest tal-konċiljazzjoni tal-budget tal-2014. Konformità ma' din l-istqarrija, il-Kunsill ħajaħdem mill-aktar fis biex imexxi kwalinkwa talba trasferiment ta' appropriazzjonijiet ta' pagamenti inklusu kol il-qafas tal-intestaturi budgetari finanzjarji ħajkun hemm deċiżjoni wkoll għal kwalinkwa DAB mill-aktar fis possibbli biex bekk kwalinkwa ehm, nuqqas jew skarsezzi fil-appropjazzjoni ta' pagamenti jiġi evitat. Fl-istess ħin tistgħu tifmu li bħalissa m'għandix pożizzjoni ngħid minn qabel f'dan l-istadju l-pożizzjoni tal-Kunsill ser jieħu bħala pożizzjoni fuq kwalinkwa talba ta' trasferiment. Ippermettu li ngħid kelmtejn fuq il- għajnuna proposta l-Ukrajna li hija kwistjoni li bħalissa l-mezzi ta' xandi rifukaw ħafna fuqha. Il-Kunsil determinat jappoġġa il-poplu Ukren u l-Gvern Ukren fl-isforzi tiegħu biex jamassal stabilità fil-pajjiż u biex iwassal ir-riformi. Il-Kunsil għal daqstant jilqa l-pakket ta' assistenza komprensiva preżentat mill-Kummissjoni u impenjat jiżgura l-implementazzjoni tiegħu. Nirrikonoxxu li dan jista' joħloq iktar pressjoni fuq il-kwistjoni ta' proprjazzjoni ta' pagamenti fil-budget ta' din is-sena tal-Unjoni Ewropea. Il-trialogu budgetarju ta' 2 ta' April kien opportunità biex it-tliet istituzzjonijiet ikollhom skambju ta' femmijiet fuq din il-kwistjoni wkoll. Il-Kummissjoni sa dan it-tant ħadet l-ewwel pass sensiela ta' miżuri biex tindirizza din il-problema l-Kunsill wiegħed li reaġixxi malajr. President, membri onorevoli, nixtieq nagħlaq billi nfakkar li l-Kummissjoni għandha s-seta tal-inizjattiva għal daqstant fidejn il-Kummissjoni li tippreżenta kwalinkwa proposta li trid fir-rigward il-ċaqliq budgetarju tal-flejjes jew inkella l-DIB. Il-Kunsill minnaħa tiegħu huwa impenjat biex eh, jeżamina dawn il-proposti jekk jaslu u iwassal il-riżultati mill-aktar fis possibbli. Grazzi. Grazzi, signora Sur Korkolas, s-Sar Kommissarju Lewandowski. President, membri onorevoli, Iva, il-ġestjoni tal-budget kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll hawnhekk fl-Ewropa llum il-ġurnata huwa ġestjoni ta' nuqqas li għandna hija l-fatt tal-ħajja din, mista tagħmel xejn. U dan minħabba nuqqas budgetarju li hemm u livell ta' pagamenti li hemm disponibbli li huwa inqas mitbassir li huma tal-pagamenti meħtieġa għall-2012, 2013 u issa wasanna anke għal dak tal-2014. Ġifiri familjari dan l-approċ bżewġ eh, veloċitajiet għal budget ta' implementazzjoni ma mbagħad nitolbu għal budget emendatorju għabbażi forsi de evidenza iktar ċara biex l-istati membri waslu din l-autorità għaliex anke fi żmien ta' t titħallas għal kontijiet tiegħek tad-dawl l ilma ma kiku qisek qiegħed fil-familja. L-2014 ħajkun sena diffiċli ħafna fuq ħafna livelli għax għandna livelli ta' pagamenti ta' 9 biljun iktar baxx meta mqabbel ma' sena li għaddiet. Iġifiri nistaw nistennow skarsetzi u dawn huma kullimkien fil-budget mhux biss għal l-obligi esterni tal-Unjoni Ewropea għanna iktar minn 20 biljun euro ta' pagamenti mhux imħallsa għal koeżjoni mis-sena li għaddiet u din biċċew ġoħta ras mhux ħadin ħażin fl-implementazzjoni tal-budget tal-2014. Iżda ovvjament jekk nirreaġixxu għall-litra u l-mistoqsijiet orali ta' Sinjura Jolie u Sur la Massur irridu nirreaġixxu fil-qasam tal-lajnuna esterna pala programmi u rridu norbtu fuq l-awdot li għanna taħt il-regolament finanzjarju fit-trattat. U dan mħabbar anke fid-dikjerazzjoni konġunta fuq l-appropjazzjoni ta' pagamenti. U hawn kwota. Il-livell globali tal-pagamenti jkun ġestit mill-użu tal-marġni globali tal pagamenti jekk tabelħaq il-Kommissjoni tuża l-istrument ta' flessibilità u l-marġni ta' kontingenza skont ir-regolament tal-MFF Dal-kontest, il-Kummissjoni tlesta tiġbor numru ta' miżuri skont l-implementazzjoni tagħhom biex tuża l-għodot kollha disponibbli li hemm provdut fl-MFF kif kien hemm fl-2012 u 2013. L-2013 diġà konna rassaqna ammont ta' 54% għal għajnuna umanitarja. Iġifiri ħanerġu nirrepetu l-eżerċizzju biktar ħtiġijiet drammatiċi. Xodot għanna fidejna f'dan ir-rigward. L-ewwel net il-monitoraġġ. Imma l-monitoraġġ huwa djanjosi ta' manni n naqasijiet mhux biżejjed dan, it-tieni mbagħad nanna l-miżuri ta' prekawzjoni u terresquhom dawn per eżempju għal tranches tal-ajuna monetarja billi naqsu kol rati ta' prefinanzjament tal-organizzazzjoniet internazzjonali għal ġestjoni tal-krizi taħt l-istess loġika li adottajna din is-sena. It-tielet għodda li għanna dispożizzjoni tagħna hija dwar it trasferimenti. U tnejn minnhom diġà dalwaqt waslu. Waħda minnhom għal vantaġġ tal-finanzjament intermedjarju u t-tieni għall-istrument Ewropew għad demokrazija u drittijiet tal bniedem Għandkom raġun, qed nippruvaw nisfruttaw il-profil tal-pagamenti. ċertu programmi, ċertu linji baġetari kollhom bżonn pagament tard fis-sena, imma trid twassalhom dawn il-fondi se qed tissellef u dejjem tieħu minn ġewwa biex tilqa għal ħtiġijiet li għandek issa twassal il-flus bil-qoddim. Imma rridu nsibu kif ħan sibu tarf l-affarijiet budġetarji tagħna. Lodot li għandna jekk ma jkunx hemm alternattivi hemm lajnuna l-emerġenza. Umbat għanna trasferiment globali iktar ta' din is-sena biex nerġgħu nċaqalqu l-flejjes biex eh, naraw fejn kunu qegħdin fit-tieni nofs tas-sena biex naraw x'kif ħanamlu għal l skarsetzi Issa l-aħħar il-budget emendatorju. Dan ħajasal tard din is-sena, ma probabbilment mhux biżejjed, il-budget mhux biżejjed, jiġifieri anke l-istrument ta' flessibilità u l-marġni ta' kontingenza wkoll. Din ir-realtà tal-budgets iżda l-għajnuna monetarja u nista' naqbel mal-mistoqsijiet orali xi kultant issalva l-ħajjiet bihom u għalhekk għandna bżonn tweġiba ta' malajr u rridu nisfruttaw l possibiltajiet kollha Fuq l-Ukrajina, Iva, rridu waslu flus iktar bil-qoddim ta' flejes addizzjonali li ma kienux maqbula fil-budgets tal-2014 tal-2020, imma fuq il-profil ta' dawn 11 biljun 1.4 huma dwar lotit finanzjari, mbagħad self parzialment taħt il-garanzija tal-budget Ewropew. Ġifieri nistgħu nkampaw, però rridu nirreġixxu mill-aktar fis possibbli minħabba l-iżviluppi traġiċi u drammatiċi fil-vant tal ukraina Grazzi. Grazzi sanaddu għal kellima sem il-gruppi. L-ewwel il-kollega Breda għal żewġ minuti. Grazzi, il dibattitu tal-lum fuq il-problemi bil-pagamenti użati għal-finanzjament tal-għajnuna esterna tal-Unjoni Ewropea għal din is-sena u importanti li nsibu soluzzjoni għal dawn il-problemi għaliex minn għadha mhux se nerġgħu niltaqgħu sas-sajf. Safrattant l-Unjoni Ewropea titonora l-impenji tagħha fl-istess waqt titkun tista' twieġeb għal kwalunkwe kriżi umanitarja ta' blaħsieb. Nixtieq immu lura għal l-entità ta' din il-problem għadin nitkellmu fuq 400 miljon euro. Iġifiri nofs il-budget annwali tal-Unjoni Ewropea għal għajnuna umanitarja. 150 miljon euro irridu jinstabu sa' sajf b'mod li ma jkunx hemm kriżi fil-pagamenti dan ifisser li l-proġetti umanitarji li huma vitali għan nies mill-qotin mill-kriżi f'pajjiżi terzi issa jinsabu f'periklu Huwa minnu li fi żmien ta' kriżi il-budget komunitarju irrid jitnaqqas u l-problema tal-appropriazzjonijiet tal-budget taffetwa l-linji budgetarji oħrajn mhux biss l-għajnuna umanitarja, però hemm xi fatturi li huma importanti fl-opinjoni tiegħi l-ewwel net l-għajnuna umanitarja hija differenti minn nefqiet l-oħrajn tal-Unjoni hija finanzjament short term għal proġetti minn 12 sa 18 il xahar li is-soltu rridu jiġu attivati mill-ewwel biex ikunu effettivi. Dan minħabba kwistjonijiet ta' konflitti armati għarar, etc. It-tieni net diġi eko permezz l-azzjonijiet ta' fl-2013 għenet 120 miljun persuna. Lil-in ċifri dan id-deficit fil-pagamenti se jaffetwa persuni vulnerabli fis-Sirja, fis-Sudan tisfel, fir-Repubblika Afrikana Ċentrali u issa fl ukrajina n-nies qegħdin jorbtu fuq fl-ħannet l-opinion polls juru b'mod kostanti li l-għajnuna umanitarja hija waħda mill-aktar ħidmit popolari ma' ċittadini, allura hija xi ħaġa ta' responsabilità u tejn il-kredibilità tal-azzjonijiet tagħna. Grazzi, Is-Sur Goran. President, kollegi, Kummissarju l-Unjoni Ewropea hija involuta f'diversi missjonijiet madwar id-dinja fis-Sirja, l-Filippini, fis-Sudan tan-naħa t'isfel. Xi kultant ma nkunux nafu x'aħna nagħmlu eżatt fl-Unjoni stess. L-impenni li nieħdu aħna bħala l-Unjoni Ewropea issa jinsabu friskju li ma jitwetqux irridu nqisu l-kwistjoni tal-appropjazzjonijiet tal-pagamenti. Dak li qegħdin naraw huwa tnaqqis fl-assistenza mogħtija mill-Kummissjoni. Spiss jiġri li qegħdin nitkellmu dwar sitwazzjonijiet ta' ħajja jew mewt li jiddependu fuq l ajnuna tagħna. Jekk se nitkellmu fuq ir-redistribuzzjoni fil-budget stess din hija ħaġa, però dan mhux biżejjed għaliex Aqsma oħrajn jafu jġarbu l-istess tipi ta' deficit fil-fatt għandna nuqqas ta' flus fil-budget li jħolqonna problemi oħrajn. Dak li neħtieġu ġifiri huwa li konna flus disponibli. Għalkemm il-Kummissarju Giorgeva wkoll xtaqet li jkun hemm flus għal affarijiet li diġà ġew deċiżi, però qabel ma nidħlu għal impenji ġodda għandna bżonn riżorsi ġodda għal xinkella se nkunu qegħdin nispiċċaw biex noqogħdu nagħmlu ġesti bla sens. Irridu għanna bżon strument ta' paċi għal paċi pero dan l-istrument se jiġi effettwat mid-deficit. X'nistgħu nagħmlu aktar jekk ma nkunux nistgħu ngħaddu mill-klima l-fatti jekk se nitkellmu fuq ir-pakketjar tal-miżuri li ġew ippreżentati bħala xi ħaġa ġdida, hekk qed jiġri bħalissa. issa b'dawn il-flus suppost enna l-Ukrajina. Issa, x'se nagħmlu għal 400 miljun meħtieġa, aħna għadin nitkellmu dwar ħtieġa kbira għal interventi esterni barranin oħrajn, però fil-verità dak li neħtieġu huwa li l-Kummissjoni titlob flejjes ġodda u issa jrid isir dan. Is-Sur Görens. Grazie President.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 250 miljon sa l-ħar tas sena u mal-ammonti zejda li se jkonna bżon għal din l-xogħol umanitarju. Il-Parlament jista' jerfa' dawn ir-responsabiltajiet anki bħal kumitat tal-budget li għada kem għalet li se tagħmel għal 550 miljun. Imma l-Istati membri kaxkru xi ftit għajoma anki meta jaraw għad dispozizjoni tal-450 miljon ta' euro meta jkunem xi problema umbat inkunu rridu nejdu l vitmi li għax imħabba l-problemi ta' budget inkun ma nkunux nistaw għom fi żmien meta verament u monetarjament għandhom bżonn. Għalhekk ma rridux noqogħdu websu rasna kontra dawn il-krediti żejda niftakru li x-xogħol umanitarju huwa l-iktar importanti. Nitkellmu fuq trasferimenti ta' kreditu. U istrumenti ah, oħra li għandhom xjaqsmu ma solidarità internazzjonali li ma tantx huma għandhom finanzi tajbin imma nqodu attenti minn mhux nħottu knisja biex nibnu oħra. Grazzi. Onorevoli Butifok, Butikofer. President, kommissarju Aziz kollegi, jiena kontent li fil-kapacità tiegħi bħala rapporter għal kumitat tal-affarijiet barranin nista' ngħid xi affarijiet dwar il-fond ta' stabilità. Meta nitkellmu dwar għajnuna umanitarja, naħseb li l-problemi li għandna qudiemna japplikaw b'mod ġenerali. Qegħdin nitkellmu dwar ammonti żgħar, veru, però qegħdin nitkellmu wkoll dwar xi ħaġa importanti ħafna, 58 miljun euro se jkollna bżonn minn issa sal-aħħar tas-sena. Għana qegħdin nitkellmu wkoll fuq disa pajjiżi l ukrajina l-Iraq, Gaza, Sirja, l-Iran, l sierra Leone u s-Sudan tan-naħa tisfel kif ukoll Repubblika Ċentrali Afrikana. Qegħdin nitkellmu dwar proġett ewlieni tal-Unjoni Ewropea, dinja kompetenza ewlenija tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri. E aħna rridu ngħinu biex neprevjanu l-konflitti u biex eh, namlu xi ħaġa biex ngħinu l daw in-nies. Però eh, jaf hemm fallu wkoll jekk ma jkunx biżejjed riżorsi, jrid nisħaq hawnhekk li mhux qegħdin nitkellmu biss dwar kompetizzjoni mal-għajnuna umanitarja. Mhux qegħdin ngħidu li l-għajnuna se tkun aktar meħtieġa jekk ma nagħmlux aktar prevenzjoni, baronessa Ashton, dan semmitu diversi drabi, jiena nixtieq nitlobkom. Kummissarju Lewandowski biex tibdew trasferiment għal mekkanizmu ta' stabilita u paċi bħalma kien diġa propost brabta mal-għajnuna umanitarja. Grazzi. Grazzi. Onorevoli Susa. Grazzi President. Kommissarju Lewandowski, issa għadu kif qal li n-nuqqas ta' riżorsi budgetarji fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati Membri hija xi ħaġa li m'hemmx tagħmel dwarha. Jiena nixtieq ngħid li fil-politika dejjem tista' tagħmel xi ħaġa, speċjalment fil-qasam tal-kontabilità fl-imkien mal-Kunsill dak li għamel il-Parlament fuq il-budget kien dizastruż. Għedin nitkellmu fuq għajnuna umanitarja hawnhekk. Jiena nixtieq li l-kollegi jpoġġu ruħhom fil-pożizzjoni ta' xi ħadd li qed jismana li jaħtieġ b'mod disprat din l-għajnuna. Qabel ma inkompli ngħid li l-għajnuna umanitarja mill-Unjoni Ewropea diġa għanda budget zer ħafna meta mqabbel ma dak li qegħdin nafqu fuq miżuri ta' sigurtà tieni net fil-kumitat tal-budget dan l-aħħar kellna żjara minn ammirar li deskrivit is-sitwazzjoni is-sitwazzjoni kera ħafna fil-Palestina. Ma nistax għadu nistennew bidejna fuq il-saqna, hemm ħajjiet li jiddependu minna. xi stati membri tal-Unjoni Ewropea jaf ikollhom politika barranija differenti mbagħad jaf naslu f'sitwazzjoni fejn jkun hemm ħtiġa kbira l-għajnuna umanitarja f'ċerti joqsma. Grazzi. Is-Sur Cortes Lastra. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq in-nuqqas ta' 50 miljun euro, però dak li rrid ngħid huwa li f'dawn l-aħħar xhur għedna l-eluf ta' persuni li jiskużawna minħabba noqqas ta' mediċina, ta' ken, minħabba noqqas ta' ilma u għajnuna umanitarja. U aħna irridu nistgħu nippuntaw subajna u nuraw u nuru għam l-nies li tagħhom u dan it-tort kollu. Dawn huma 28 membru tal il presidenti ta' Spanja, Renju Unit, eċetera. Dan il-Parlament mhux se jippermetti li l konsil jispiċċa jifferma il-blank checks għas Sirja, Repubblika Afrikana, eccetera. Għaliex minn mindu ma tawġ dawn lajnuniet mitu ħafna nies jiena aħna nappoġġaw dan il-pagament minn qabel, però nixtieq inkun nafsi jagħmel il-Kunsill biex jiżgura li ma nalabux raxin rullet b'dawk li għaddej nibatu minħabba il-ġuħ il-gwerra xi ħaġa li dan il-Parlament ma jistax jippermetti. Grazzi l-Sur Cortes Lastra u s-Sur Cashman. Għatanna problemi kbar fl-Unjoni Ewropea, pero il-fuqra mandom ġorru l-pis, noqqas ta' pagamenti jaffetwa għajnuna umanitarja kif ukoll strumenti finanzjarji oħrajn pal strument Ewropew għad-demokrazija u drittijiet tal-bniedem. Situazzjoni tali li jekk ikun hemm kriżi għada ma nkunux nistgħu nintervjenu u nagħtu għajnuna. Kif nistgħu nkunu serji dwar il-valuri ta' finanzjament tagħna jek l-ewwel tnaqqis li nagħmlu ikunu fil-konfront ta' dawk l-aktar jeħtieġu. X'tip ta' messaġġ aħna l-Unjoni Ewropea qegħdin naddu l-bqija tad-dinja. Mhux biss nagħlqu l-frontieri tagħna f'wiċċ il-kriżi Sirjana, però ma xruħna ruħna viżavi dawk il-pajjiżi li qed jilqgħu lis-Sirjani. Aktar minn 9 miljon refuġat Sirjan Kien ħafna ħidma fil-ħarsien ta' dawn ir refugġati però issa mhux iż-żmien li nżarmaw dan l-istrument, irdu nappoġġaw l-istrument. President wara 15-il sena f'dan il-Parlament dan huwa l-aħħar diskors tiegħi lil dawk iċ-ċittadini li poġġewni hawnhekk ngħidilhom grazzi tal-privileġġ li stajt nagħti leħen lil min m'għandux leħen biex nitkellem fisem dawk li d-drittijiet tagħhom jafu ikunu injorati din l-Ewropa hija Ewropa li tittiġi diffiża għaliex fl-eruq tagħha hemm prinċipji ta' ugwaljanza, ġustizzja, drittijiet tal-bniedem u iktar. Grazzi. Grazzi l-Sur Cashman u grazzi tal-li kont magħna f'dawn is-snin. Memħat tal-proċedura tal keġdijaj u għal daqstant nitolbu l-Komissarju Lewandowski biex jitkellem. Fil-qosor, President, aħna għanna qoddimna problemi budġetarji b'mod ġenerali. L-2014 se tkun sena diffiċli għaliex għanna 9 biljun inqas minn dak li kienem fl-2013. Il-ħtiġijiet kemm fil-qasam tajnuna umanitarja u ġestjoni tal-kriżi huma identifikati. Ovvjament, Din mhux kwistjoni ta' biljuni imma miljuni. U din hija l-weda tagħna, aħna se nisfruttaw il-possibiltajiet kollha, l-għodda kollha li għandna taħt it-trattat, trasferimenti interni u iktar biex nirreagġixxu, però nista' ngħidilkom li mingħajr flejjes ġodda mhux possibbli li aħna nħallsu il-kontijiet kollha interni u esterni u li nkunu nistgħu nkunu kredibbli fil-konfront ta' ġestjoni ta' kriżi u għajnuna umanitarja, azzjonijiet li salvaw il-ħajja tal-bniedem. Jina senwiet li namel dak kollu possibli però minnaj flejes ġodda li jiġu permezz ta' mandat ġdid tal-Parlament dawn l-affarijiet mhumiex fattibbli, grazzi. Grazzi Kummissarju u issa nob tal-Kunsill il-Ministru Kurkulas. Grazzi, President. il kunsil il-Konsill qis li hemm bżonn aktar għajnuna speċjalment fil-qasam ta' għajnuna umanitarja. Aħna impenjati li nappoġġaw din il-politika importanti skont il-kapitlu 4 ta' TFU. Issa emmis l kommissjoni biex tagħmel ġestjoni tal-budget fil-qasam ukoll ta' dawk il-partijiet diġà approvati u biex biex tagħmel applikazzjoni effettiva u tuża l-possibiltajiet kollha. Nista' niggarantilkom li l kunsill huwa lest li qis il-possibiltajiet kollha disponibbli jekk il kummissjoni tipproponi li tużhom. Fi kliem ieħor, l-impenn fl-appropriazzjoni tal-pagamenti inkluż fil-budget annwali għal 2013 adottat f'Novembru 2013 mod konġunt bil-Parlament u l-Konsil jista' għandhom ikunu il-gwida għal kummissjoni fl-istess waqt u b'konformità mal-linji gwida adottati mill-Konsil tal-Ekofin fit-18 ta' frar ta' din is-sena il-Konsil jistenna l-Kommissjoni li tabdotta approċ għaqli fil rigward tal-adozzjoni tal-budget tal-2014 jekk ikun hemm ħtiġijiet oħrajn ta' blaħsib li ma jistawx jiġu koperti minn trasferimenti interni skont il-mezzi disponibli bħalma qal il-Kummissarju, l kummissjoni tista' tippreżenta budget ta' rettifika qabel ma l konsil jipprova jagħmel dak li jista'. Mbagħad nistgħu nanalizzaw dak l-identifikat il-Kommissjoni fil-budget tal-2014 għal programmi komunitarji kollha, inkluż l-għajnuna esterna. Grazzi. Grazzi lill ministru Kurkulas u istadis kollegi permettuli ngħid xi ħaġa bil-Grieg. Ġala darba se se jgħaddi ftit ta' żmien qabel ma jkun hemm president ieħor Grieg f'dan is-siġġu. Dinja l-aħħar darba li jinsen qed nippresjedi il-plenarja. Huwa ta' sodisfazzjon doppju għalija li qed isir dan waqt il-Presidenza Griga. Nirringrazzja lil kulħadd, Sinjuri, għal kooperazzjoni mill-isbaħ li offrejtu. Jena gubburija ħafna u l-koll irridu nkunu gburija għaliex servejna waqt dan il-mandat daqshekk diffiċli. Apparti minn hekk bħala griga nixtieq nirringrazzjaw ukoll. għall appoġġ u solidarjetà li l-Parlament Ewropew esprima viża l-Greċja u stati membri oħrajn, pajjiżi li ġarbu problemi kbar f'dan il-perjodu. Bħalma l-kollega tiegħi il-Viċi President għadu kif qal aħna se nitilqu mill-Parlament Ewropew però dan ma jfissirx li aħna se nieqfu naħdmu għall-Ewropa, anzi bil-kontra. Aħna se nkunu fuq net. Grazzi ħafna u nixtieq ninformakom li issa se nieqfu daqsxejn sas-sitta meta mbagħad nibdew il-votazzjoni. Grazzi.